konformi għal eh, regolament 399 eh, tal-2016 u daw se jkunu fil-proċess verbali tas seduta. Issa naddu għax-xogħol li għanna l-aġenda u